illi mandu lebda kariga li li mhix kompatibilta ma' xogħol tal-Parlament imbagħad fl-aħħar Mr. Luigi De Magistris, ex membru parlamentari Ewropew, irċivejt talba biex tiġi defiża l-immunità u l-privileġġi parlamentari tiegħu fil-kuntest ta' proċeduri fil-qorti ċivili ta' la mezza terme. Skont regoli 6 paragrafu 3 tar regoli It-talba se tintbagħat lill-kumitat kompetenti fl-ħanet skont regola 3 paragrafu 4 tal-regoli il-Kumitat tal-Affarijiet Legali fil-laqa tagħhom tal-11 ta' Lulju 2011 iverifikaw